Ponent u jena nadil kem l sulbern Langer, rapporter. Merci, Madame le Président, Frau Kommissarin. Grazie ħafna, Signor President, Signor Kommissarju, eżis kollegi. Aħna illna ilna negozjaw mal pajizi Afrikani tal-Pinent għalli ikonna dan il-ftejm ta' sħobija ekonomika illi jasal fl-istat illi kun jista' jkun ratifikat fil-parlament kif ukoll li jkun iffirmat. Aħna xtaqna li nagħmlu dan minħabba illi l-iżvilupp ekonomiku fil-Afrika aħna xtaqna insaħħuha kemm fuq il-livell reġjonali kif ukoll fuq il-livell kontinentali. Aħna nafu li hemm ħafna pajjiżi li jiddependu ħafna mill-esportazzjoni u mhumiex qed jiżviluppaw. Għal din raġuni hemm ħafna aspetti asimetriċi li aħna nkludejna bħal klawżili ta' salvagwardja fuq bosta eh, elementi u aħna rajna illi fil-faċ taqna illi nsaħu l-fond reġjonali, l-izvilupp reġjonali, jekk inħarsu li l-Afrika tal-Ponent qed naraw li 80% tal- tal-kakaw ġejja minn hemmhekk iżda 40% biss taċ-ċokolata. U għedin naraw li jem bżon li kunem ċertu zidiet. Jek nħarsu l Afrika tal-Punent ċerta wahda nafu li jem bżon li nsaqsu lil nafusna ċertu kwistjonijiet dwar l-izvilup sostenibli. Per eżempju, fu l-kakao, aħna nafu illi fil-produzzjoni tal-kakao hemm ħafna tfal illi qegħdin jaħdmu f'din l-industrija fil-produzzjoni u jiena jkolli ngħid ma nistax nimmaġina li jekk aħna nkunu qegħdin niklu din iċ-ċikkulata nkunu qegħdin aħna nappoġġaw it-tfal li jkunu ħaddiema wkoll ta' daqsekka ta' żgħira jiena naħseb illi Allura dan huwa punt li rridu niddiskutu nifukaw fuqu meta niddiskutu mal-Afrika tal-Ponent. Hemm xi ħaġa oħra li hija pjuttost partikolari u stramba aħna diġà ikkonkludejna ftejm ta' sħubija ekonomika wieħed li bi wieħed u ieħor qiegħed jaħdem. David Martin fil-fatt huwa l-espert fuq dan il-ftehim u naħseb li f'dak li għandu x'jaqsam il-kapitlu tas-sostenibilità aħna rnexxilna niksbu bosta referenzi pozittivi sa jekk qabel dan mal ftejim ta' l-Afrika tal punent kolli ngħid li ma tantx għandna daqshekk informazzjoni, m'għandniex referenzi, allura għalhekk qed nistaqsu dawn il-mistoqsijiet. Il-kwestjoni ta' drittijiet tal-bniedem u drittijiet tax-xogħol, kif ħajkunu garantiti? Aħna rajna illi fil fat il-ftim ta' kariform kif ukoll dak li għandu xaqsam mal- ix-xogħol sfurzat ta' tfal huma suġġetti li qed ikunu diskussi. Apparti minn hekk aħna qegħdin nitkellmu fuq il-Kumitat Konsultattiv Konġunt li għandu jkun stabbilit. Anke f'dan naħseb illi fil-ftejjim m'hemmx diskrizzjoni preċiża ta' dak li għandu jagħmel dan il-komitat b'differenza mal kbira meta mqabbel mal-Kari Forum, ma nafx tip ta' rizorsi għandu dan il-kumitat, x'għandu jkunu xandu jkunu proċeduri, min ħajkun inkluzu kol fid-diskussjonijiet. Pereżempju fil-Kari Forum kien hemm la li kienet inkluża wkoll fid-diskussjonijiet, u anke jkun hemm xi diskwiċ tip ta' mekkaniżmu ħajjintuża. Jiena naħseb illi dan kollu imur jitfit u t-tilet mistoqsija hija l-Kummissjoni u Iżda Iżdanka s-servizzi l awtoritajiet ta' servizzi barranin kif ħanaraw illi id-deċiżjoni tu rekomendazzjoni ħajkunu implementati ħalli naraw li l-każijiet ta' ksur ta' impenn ikunu verament meqjusa qabel ma namlu ratifikazzjoni ta' dan il-ftehim jana naħseb li importanti ħafna li nigarantixxu mod xira li żvilupp sostenibbli l qabel kollox qabel ma jkun iffirmat il-ftehim. Grazzi. Grazzi, Sur Lange, il kommissarju Malmstrom. Grazzi, President, Sinjuri. Il-Trade for Communication li prezentajna l-aħar sena juri l-impentana biex nasiguraw il-ftejmit ta' kommerċ waslu għal riżultati konkreti anki fuq l-iżvilupp sostenibli u li l-valuri tagħna dejjem jiġu promossi fir-relazzjonijiet ta' kommerċ u dan huwa il-każ għall-IPA qegħdin fleru ta' l ftejm kotinu iġifiri l-iżvilupp sens sostenibli jina ta' importanza mill-aspetti kollha tiegħu. Dan ifisser li l-elementi kollha bħadrittijiet tal-bniedem u provizjonijiet fuq l-standards ta' xogħol kummerċ kollha jiġu rispettati u dawn l-anijiet se jieħdu eh, l-importanza f'dan l-EPA. Il-Kummissjoni se tagħti attenzjoni lejn il-monitoraġġ tal-proċess, anki l-aspetti ta' żvilupp eh, sostenibli. Se jkun hemm osservatorju illi se jagħmel evalwazzjoni tal-EPA u anki l-mod ta' kif l-anijiet tal-żvilupp sostenibli se jiġu miksuba. Dan huwa għaftajim li se jieħu żmien u se jkun hemm review konġunta kull ħames snin. Bekk kulħadd ikun jista' jevalwa l-progress u jindirizza il-problemi li jkun fadal. Ninsisti li minnaħa tal-Kummissjoni se nkunu qed nagħtu attenzjoni għad-drittijiet tal-bniedem l-standards tax-xogħol u l-protezzjoni ambjentali f'dawn ir-reviews. U mbagħad skont ir-riżultati li jkollna nkunu nistgħu nieħdu miżuri illi jiproponu emenda li test ukoll ta' dan l pa rigward kwistjonijiet li għandhom xaqsmu ma' eh, l-elementi essenzjali il-Kummissjoni se tuża il-mekkanizmi u l-istrumenti li hemm fil-ftejm ta' Kotinu u dan jibda minn dialogu u miżuri u anki l tal-aħħar illi wieħed jiġi sospiż. Il-partijiet interessati fl-EPA għandhom rwol hawnhekk fil monitoraġ Il-Kummissjoni diġà bdiet preparazzjoni mal-Afrika tal-Ponent għal Kumitat Konsultattiv Konċunt eh, taħt l-EPA illi se jkollu rappreżentanza mis-soċjetà ċivili. Il-Kummissjoni setati finanzjament eh, taħt eh, l-IDF u taħt fondi oħra u koll. Il-Komitat se jaħdem mal kunsill tal-EPA u fuq l-inizjattiva tiegħu ukoll fuq eh, il-kwistjonijiet kollha li jaqgħu taħt l-EPA fil-Kunsill tal-EPA u fil-Komitat l-entitajiet se jikkonsidraw kull kwistjoni EPA illi tista' tinqala, speċjalment fejn ikun hemm ksur. Il-Kummissjoni se tara wkoll kontributi mis-soċjetà ċivili eh, f'dan il-kuntest istituzzjonali u tipprova tagħmel btil fil-politika fejn ikun xiera. Aħna qed nippruvaw niksbu dawn ir-riżultati kollha u dan jirrikjedi kooperazzjoni u koerenza politika fost oħrajn hemm rwol ċentrali wkoll tal-politika f'dan kollu. Tajjeb li kieku l-Parlament Ewropew minissa jibda bil-preparazzjoni mal-Afrika tal-Punent biex ikollna dan il-Kumitat Konġunt la darba lepa jidħol fis seħħ għaliex dan se jkun organu prinċipali biex naraw kemm se tkun effettiva eh, lepa u siru riformi domestiċi biex ikun hemm dialogu politiku li jkun ta' valur għalina wkoll fil-Kummissjoni. Grazzi ħafna, President. Nispera li dan li qed jiena wieġeb il-mistoqsijiet. Iva, grazzi, se nibdew issa id debattitu il-Sur Daniel Kasperi għal PPE. Signora President, jekk inħarsu lejdu l-ħar ftit ġemat kien hemm numru kbir ta' refuġjati li qed jersqu lej l-Ewropa u ħafna minnhom ġejjin mill-Afrika allura rridu nagħmlu minn kollox sabiex il-kundizzjonijiet tal-ħajja fl-Afrika ntejbuhom. Aħna rridu wkoll naraw u nżomu f'moħħna li l-ftehim ta' subja ekonomika tagħna mal-Afrika mhux ħajsolvi problemi kollha, iżda aħna nixtiequ illi dan il-ftehim ikun implementat bosta pajjiżi fl-Afrika kemm jista' jkun malaj, Nixtieq nitkellem fuq ċertu affarijiet li diġà semma s-Sur Lange affarijiet li huma differenti f'dan il-ftejjim ta' subja ekonomika meta qabel ma' ftejjim ekonomiku ieħor ma' pajjiżi oħrajn. Jina nixtieq nsaqsi fil-fatt min beda b'dan il-ftejim ġifiri min stabilixi dawn il-kondizjonijiet minnaħat tal-Unjoni Ewropea negozjati Eh, li kienu mxu negozjati jew nkella l-imsieba tagħna Afrikani li fil-fatt kellhom idea differenti ta' kif għandu jimxi n negozji Jiena naħseb illi ftejn bħal dan irid u jista' jidħol fis-seħ biss jekk it-tnejn iż-żewġ partijiet ikunu s-sodisfatti u jaqblu. Aparti minn hekk jiena nixtieq insaqsik tista' tuża l-opportunità li issa ħajkonna il-kap tal-istat tan-Niġerja uwek fil-Parlament Ewropew nixtieq li fil-fatt tieħu l-opportunità ħalli aħna nappoġġaw il-sħubija ta' dan il-pajjiż u l-firma ta' dan il-pajjiż ta' dan il-ftehim. Grazzi minuta, Signora Assur Kirtin Darling, Signora Kirtin Darling, grazzi President fil-ħarifa li għaddit komissarju, inti għettin New Trade Policy, Trade for All, u għettuna l-izvilup sostenibli u ditti tal-bnidem se jkunu msaħħa eh, fil-ftejmi tal-kummerċ. U għedina unek il-lejla nid dan Is-suġġett eh, mal-Afrika tal-Ponent, meta nitkellmu fuq drittijiet tal-bniedem, ix-xogħol u l-ambjent, l-implementazzjoni hija xi ħaġa prinċipali. L-involviment sistematiku tas soċjetà ċivili huwa kruċjali f'dan il-ftejm eh, m'għandniex lodda illi niksbu dan kollu fil-prattika. Id-drittijiet għadhom fuq il-karta biss. Irridu ntejbu din il-ħaġa u għalhekk l-Unjoni Ewropea għandha x'tagħmel f'dan il-qasam. L-imsieħba Afrikani tagħna jridu ftehim bilanċjat bażat fuq rispett reċipriku u dan eh, jirrikjedi li jkollna l-istess monitoraġġ li għandna għad-dinja kollha. Irrid ikollna titjib dan il-qasam. Grazzi ħafna. Is-Sur Gerika għal-minuta. Grazzi ħafna, Sinjor President. Jiena nixtieq ringrazzja l-Kumitat kummerċjali ta' din l-inizjattiva u jiena bħala politikant tal-Lemin u anka koordinatur tal-ACP nixtieq naqbel li importanti ħafna illi aħna nikkonsidraw li kunem hemm politiċi li ma jieħdux gost li nisimgħu dan il-kliem, iżda il-lob ġust mhuwiex xi ħaġa li għandha x'taqsam biss mal-isport u mal-futbol, iżda anke f'dak li għandu x'taqsam il-kummerċ aħna komunità ta' valuri u jiena bħala Kristjani huwa importanti ħafna lija dan nittama li inti Sinjura Mastrum irreferejt għal dan kollu. Aħna qegħdin nagħmlu minn kollox qisna sabiex niffirmaw eh, dan il-ftehim ta' subija ekonomika iżda bażita Eh, ftejim għabbażi ta' kondizjoni ġusti. Aħna fil-Ġermanja fil-fatt kollu nejdu li nistaw namlu dan kollu jekk aħna nixtiequ l-kol kemm aħna li jkollna kondizjonijiet ġusti, iva jinsista jirnaxxilna. Grazzi, Sur Ferreira. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Il-negozjati fuq dan il-ftejim ta' partnerjat ekonomiku, ftejim ta' kummerċ ħiles, ilhom għaddejjin 10 snin għax il-pajjiżi tal-Afrika resistow jew eh, kienu qed jopponu il-firma għax taqalu l-dan il-ftejim eh, ma jipromovu, memx promozzjoni tal-izvilupp, anzi jiperikolaw, għaxem obbligi għandhom bżonn jiftħu s-swiq u s-servizzi tagħhom l-Unjoni Ewropea ġifieri jiftħu il-bibin tagħhom għal kolonizzazzjoni ġdida. U għalek jekk li kiku eh, il-kriterji kienu tajbin kiku se jiftħu l-bibin tagħhom ma dan ma sarx u għalhekk dan huwa rikatt min-naħa tal-Unjoni Ewropea. U wara snin ta' negozjati kellhom jiċedu u għalhekk issa għandna bżonn insaqsu jekk hemm xi ħadd li għandu kuxenza ma tantx safja u issa qegħdu naraw il-modalitajiet pratiċi ta' dawn il- Eh, dan il-ftim. Human rights should be... Grazzi komissarju għal darbohra li għat il-ġitijiet tal-bnida mandu jkunu fil-qalba tal-istrateġija Ewropea mistoqsija i kif se namlu dan u naħseb li f'dawn l PAs ma jirnexxinni xikolna inklużjoni ta' suċċess għad-drittijiet tal-bnidem kif suppost għaliex din il-klawżel eh, essenzjali li semmejt int mużajnija fil-passat, allura kif nistgħu nqisu li din hija possibilità li se nużaw il-monitoraġġ ħafna dravi ma ħadimx sabiex nassiguraw drittijiet tal-bniedem, jiġifieri kif se nassiguraw illi hawnhekk għandna id-drittijiet tal-bniedem f'dan il-ftehim illi eh, jistgħu jiġu applikati u jad japplikaw sanzjonijiet li inti għat. Sissa għat mannix kapitlu ta' zvilup eh, sostenibli u nasab li dan dinija problema. Pero jiena mm, inkun lesta nisma kif inti bessibek tamil dan ix-xogħol. Grazzi ħafna. Grazzi. Isur Fjellner għal minuta u nofs, grazzi ħafna President. Ta' spit dawn il-politiċi minnaħa ta' xelluk jitkelmu jisna qegħdin eh, inġalu lil daw il-pajjiżi foqra jemnu fil-prassi tal-kummerċ tagħna. Għana kon affirmajna ħaġa bħal din imma x'qed jiġri hawnhekk il-lejla. L-istess nies min-naħa ta' xelluk qed jinkwetaw illi l-pajjiżi eh, Afrikani mhux ħajfirmaw dawn ir-rekwiżiti illi konna ippreżentajna. Il-kummerċ hija l-aktar ħaġa eh, illi tista' tiġilet il-faqar. L-Afrika se tkun aktar sinjura jew aktar fqira wara dan kollu. Jekk jieħdu il-ftejjem li jixtiequ, se jkunu aktar eh, se jkollhom aktar flus, jina nemmen li se jkunaw effetti pożittivi b'dan li qed nagħmlu, nispera li ħafna minnkom ukoll. Grazzi ħafna, mela snadi li kelma l-Sur Martin għal-minuta. Thank you very much, President. As Bert Lang rightly says. Grazzi ħafna, kena l-privileġġ li konti rapporter u għalhekk forsi dan huwa parametru għal EPAs oħra. Jekk dan huwa parametru u għalhekk kif qalt il-Kummissarju qed naraw dan il-paragun u minn flok kapitlu dettaljat ambjentali għandna għanna biss referenza l-kotonu. Imma kif nafu, il-kotonu se jiskadi derwaqt u jħallina nsaqsu kif li PAC ġi mfurzat fil-futur u lek nkun naf iktar perspettiva tal-Kummissarju fuq l-iskadenza ta' Kotonu u fid-dawl tal-IPA. Jina naċċetta l-fatt li monitoraġġ ma kienx ta' suċċess s'issa u nilqa l-impenn tal-Komissarju biex nizguraw illi dawn il-gruppi ta' maturaċ ma' finanzati kif suppost joperaw u se taġixxi jekk jek konem xie rapport li jenħareċ ma kienx il kas sissa, ma jek konna gruppi attivi ta' monitoraġġ nista' jkun ta' progress. Um, Aħina non li catch the eye. Signora Arena fi sessjoni ta' Catch the Eye. Iva, grazie ħafna sna President għanet let mistoqsijiet l ewel diġa, timres minn David Martin fuq ir-referenza għal ftehim ta' Kotonu u referenza fil-ftehim għall afrika tal-Punent. Snamlu referenza dispożizzjonijiet pertinenti tal-ftehim ta' Kotonu ġifiri l-fatt li wieħed jitkellem fuq dispożizzjoni pertinenti diġà ndaħlu interpretazzjoni legali partikolari u la derba jkun hemm skadenza tal-ftehim ta' Kotonu li ma se tkun il-bażi legali biex ikun jistgħu jkollna dispożizzjonijiet ta' sanzjonijiet u dialogu. Tieni mistoqsija li mhu l-benefiċċju għal pajjiżi Afrikani per fostom 12 eh, fuq 16 eh, mandomx li PAs u tlita mumiex lanqasu għalek iċ-ċentru kalkula eh, differenza bejn it-tnejn u l-studju konkluda il l kbira tal-pajizi it-telf tat-taxxa huma iktar mill-gwadannu għalhekk li mhu l-interess tal-pajjiżi Afrikani. Tiel mistoqsija fuq il-pożizzjoni tan-Niġerja li huwa tasso oppost tal ftejim u nafu li huwa oppost għax għatjara telf ta' 6 biljun ta' ċevuti tiegħu u għalhekk kif tista' tirrispondi għan Niġerja is-sur Marjas għal minuta u koll. Grazzi ħafna, President għal dawk li huma negozjati tal-IPA mal-pajjiżi tal-Afrika tal-Punent huma importanti ma bżonn nkunu nafu li jrid ikun hemm rispett għal ċerti kriterji, speċjalment iżvilupp sostenibbli biex nkunu nistgħu nsaħħu ir-rabtiet ma' dawn il-pajjiżi għax hekk biss jista' jkun hemm it-kabbir u l-iżvilupp u jekk ikun hemm it-tkabbir ma jkunx hemm flus ta' rifuġati jew eh, immigranti jiġu jfittxu x-xogħol fl-Ewropa u bil-kooperazzjoni reġjonali jkun hemm l-istabilità tar-reġun, is-slim u jkun hemm it-tmiem tal-konflitti u għalhekk ikun hemm tnaqqis ta' flussi tal rifuġati li jiġu fl-Ewropa ma' dawn il-pajjiżi u minnaħa tagħna għandna bżonn eżaminaw bis-serjetà l ksuta ditti tal-bniedem għax il-xogħol tat-tfal kif intqal għal xi ħaġa li dejjem għaddejja u hawnhekk ukoll għandna bżonn inkunu ċari u ngħidu li aħna kontra. Grazzi ħafna. Issa Sinjura Malmstrom. Thank you very much. Eh, grazzi ħafna. Il-kummerċ huwa strument importanti ħafna biex jiddu kontra l-faqar u mal-għajnuna l izvilup u strumenti oħra tal-politika barranija tista' tikkontribixxi biex intejbu l-kondizzjonijiet tal-għajxin, noħol opportunitajiet u l-impjiegi għan-nies. L-IPAs kif tafu ma simmetriċi u ma ftejim ta' kummerċ ħieles aħna niftu għal-jom u ma nitolbux però li pajjiżi Afrikani li huma jiftħu b'daqsna għax nafu li ċerti settur ma vulnerabli ħafna hemm perjodu ta' phasing out twil ħafna biex ngħinuhom biex jiddiversifikaw l-ekonomija tagħhom. snjura għalina jiena kont fin-Niġerja qabel il-minit kellimt ma' ħafna nies min-Niġerja naħseb illi n-Niġerja tibbenefiċċja ħafna imħabba l-problemi ekonomiċi tagħhom biex jgħinu eh, diversifikaw l-ekonomija tagħhom, eh, jkun nistaw jizdidu frekatjen tal-valuri tagħhom, nistgħu ngħinuhom biex jiżviluppaw l-assistenza biex hekk ikollhom standards u kwalifiki fuq il-prodotti tagħhom, pereżempju prodotti agrikoli, anke biex nappoġġaw l-integrazzjoni reġjonali ġdini part importanti ħafna integrazzjoni ta' reġjonali u l-iżvilupp mal-kollega tija Mimiċ aħna qegħdin naħdmu ħafna biex nisgraw li jkun hemm ħafna jnuna l-iżvilupp dawn l-EPAs. Issa, sostenibilità u ġitti ta' bidem ovvjament huma kruċali għal kull ftehim ta' kummerċ tagħna. Ovvjament naqbel mas-Sinjura Keller illi forsi stajna namlu iktar, mux dejjem faċli, ma t-nipapaw nsibu mezz. Tafu l-Unjoni Ewropea dejjem tibda bid-dialogu, mux bis-sanzjonijiet, għax hekk nibdow bis-sanzjonijiet dawk li se jibatu mumiex il-gvernijiet jew l-autoritajiet huma nis fit-triq illi ċittadini u għalhekk għandna bżonn nibdow bid-dialogu, nipprovaw nwafqu fora differenti, nipenjaw ruħna ma' soċieta ċivili, ma' tim il-possibilità iva dejjem ta' sanzjoni fl-aħħar mill-aħħar ma' ħafna passi nistgħu nieħdu qabel L-imsieb Afrikani tagħna fil ftejim tal-Afrika tal-Punent ma kienx lesti biex imorru l-lin kemm aħna xtaqna għal dawk li huma żvilupp eh, sostenibla għalhekk hemm ir-rendezvous close u aħna konna qbinna biex naraw jekk nistgħu forsi morru ftit l-lin imma aħna kif għad f'introduzzjoni tiegħi se nagħmlu Senatu attenzjoni partikolari għal monitoraġġ biex niskuraw li kunem segwitu fuq id-drittijiet tal-ħaddima, tax-xogħol fil-fora differenti li aħna noħolqu u l-Parlament Ewropew għandu rwol importanti ħafna. Il-Kotonu Iva jiskadi Sur Martin u aħna impenjati biex naraw siġri wara l-ftim ta' Kotonu imma jiġri xiġri dispożizzjonijiet għadhom jodu, għadhom validi u maħniex tanbidlu l-prinċipi tal-ftim ta' Kotonu. U anki f'Kotonu aħna għandna l-mekanizmu ta' monitoraġġ fid-dritti ta' bidem u dialogu. U għalhekk nemnu illi il-kontatti li kellna ma dawn il-pajjiżi li ACP qegħdin nitkellmu llum fuq l-Afrika tal-Punenti ma għandna wkoll negozjati kważi magħluqin ma' pajjiżi oħra din xi ħaġa li bżonn nagħmlu bħala partenarjat nagħtu niċċevu xi ħaġa li tkun ta' benefiċċju tassew dan il-każ fl-Afrika tal-Punenti ma anki għal pajjiżi oħra tal-ACP biex ikun jistgħu jiżviluppaw ruħhom ikollhom possibiltajiet ġodda ikollhom impjiegi u possibiltajiet biex ikunu jistgħu eh, jappoġġjaw il-familji tagħhom f'dawn il-pajjiżi u jippromovu iktar integrazzjoni fuq livell reġjonali b'xek ikun hemm iktar impatt xi ħaġa illi qed tinħass nuqqas tagħha f'din il-parti tad-dinja. Grazzi ħafna. Merci, madame, le débat est clos. Grazzi ħafna.